il-bdewa illi sofrew minn din il-problema. Grazzi. Naddu sal-punt li jmess fuq l-agenda tagħna li huwa rakkomendazzjoni għat-tieni qari tal-rapport fuq tassazzjoni fuq vetturi ta' tabija tas tassir sajla l-kadrawi naddu l-ewwel qabel kollox għal erba' minuti il-rapporter. Is-sur kadrawi Dank u wel, voorzitter. Meneer de commissaris, kollegi. Jena nittama illi minna unu ftit iħor il-awla approva ftajin fuq dan il-test. U Bekk inkunu nistaw namlu ħaġa nieħdu deċiżjoni importanti għat trasporti Ewropej. L-impatt konkret fuq il-territorju jiddependi mbagħad mill-implementazzjoni tal-Istati membri u anki mid-disponibilità tagħhom li jużaw din il, dan l-istrument. Aħna nixtiequ napplikaw prinċipju illi eh, il-Parlament ilu jinsisti żmien fuq, ċoħe ta' min iħammeċ ħallas. Il-kollega Forman Kol segwa il-liġi Jiena dana qed ngħidu biex ngħidilkom kemm kienet ħaġa diffiċli nilħu dan il-ftehim hawnhekk Eh, li huwa riżultat ta' kompromess bejn l-istituzzjonijiet imma anki fl-istess istituzzjoni. Per eżempju ġi approvat bi bliżar maġġoranza possibbli fil-Kunsill u anki kontroversjali fil-Parlament imħabba fil-fatt illi il-liġi eh, il-eja limitativa wis u għal-oħrajn hija zejda, hija eċċessiva. Però l-ħakna minkajja dan ftejm, jena nitlobkom il-koll tappoġġaw dan il-pakket li rnexxina namlu flimkien għax dan huwa pass fil-direzzjoni tajba. Per eżempju, il-Kunsill fil-qafas ta' taxxa fuq il-vetturi tqal l-ispejjeż anki tal- tniġis eh, akustiku u anki atmosferiku. U flo barra minnek dan l-istrument qed jagħti lill-awtoritajiet kompetenti bil-possibilità li jbidlu il-tariffi, il-possibilità li eh, jibidlu anki il-flus ta' trasporti f'ċerti zoni. Eh, Fit-teletnet il-pakket qed jippermetti l-gvernijiet li jerġa' jinvesti idħul li ġej mit trasporti fil-infrastruttura ta' trasporti. Aħna qed nitolbu l-Istati membri li kunem reinvestiment ta' perċentwali preċiża. U dana biex naslu għal sistema għal aħjar sistema ta' trasport. L-applikazzjoni għandha issir fuq mm, bosta mill flotta fuq daw kollha li huma ikbar li huma tqal e, li hija kwota olja. Imma ninsistu anki li hemm bżonn li ikun hemm interoperabilità tas-sistema ta' tariffi fl-Ewropa. u huwa sisin tal-ftejm tagħna. Umbagħad nixtieq insemmi tabella ta' konkordanza illi kienet ħaġa importanti li tkellimna fuqha bejn it-tliet istituzzjonijiet u tkellimna u aħna sibna soluzzjoni biex ikun hemm riżultat tajjeb. L-Eurovinjet mhix se tirsolvi l-problemi kollha tat-trasport u tal-mobilità. Eja parti ta' risposta ta' soluzzjoni kompluta tal problema tat trasporti nistaw nużaw dan l-istrument, pero rridu najdu illi minkejja rrida tajba tagħna għandna ħafna x'naħdmu fuq dan il suġġett Allora jiena norbot ħafna fuq il-koordinazzjoni bil-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi Sur Kadrawi. Fisem il-Kunsilli Signora Gjori. Grazzi President. Grazie. President membri onorevoli fil bidu tal-presidenza tana, aħna wedna illi se naħdmu għal Ewropa qawwija. E, e, bazata fuq il-bnedmin. U aħna se nadottaw direttiva issa illi se tejjeb il-kwalità ta' ħajja tal-ċittadini Ewropej. Għal daqstantina nilqa il-ftejim għal-parlament, tal-direttiva Eurovignet. Il-proposta fu il-fat li aħna enġelu il-ċerti vetturi tqal li ħalsu għall-użu ta' ċerti infrastrutturi hija bbażata fuq il-fatt li huma qegħdin niġsu il ċerti zoni ta' konġestjoni. Huwa ċar li eh, trasport toro kommerċali huwa essenzjali fi soċietajiet moderni, u ċar ukoll li il-problemi marbutin ma' traffiku ta' toro bħal tniġis tal-arja u ta' tal-ħsejjes et isiru dejjem iktar gravi. Hemm bżonn li jkun hemm miżuri adegwati xirqa bħal il-promozzjoni ta' vetturi eh, ħbib tal-ambjent huwa dejjem iktar importanti. Il-miżuri biex ninternalizzaw l-ispejjeż esterni għandhom iwaslu għal għandhom iwaslu għal effiċenza akbar u anki inqas effett fuq l-ambjent. Kif il-proposti tal-direttiva Eurovignet qed jinkoraġixxu l nużaw iktar so, b'mod iktar sostenibli l rizorsi tagħna. Dan qed naraw fil-kuntest tal-white paper li preżentat il-Kummissjoni dan naħar roadmap lejn zona ta' trasport maquda biex ikonna sistema ta' trasporti effiċenti u favur l-ambjent. Dan huwa l-ewwel eżempju ta' internalizzazzjoni tal-space esterni tal-modi kollha tal-trasport. Il-Kunsill jikkonsidera li din il-proposta hija waħda mill-ikbar miżuri importanti fit-trasport. U nafu li anke il-Parlament jaqbel. Aħna ħdimna bisot biex nilħu para kompromess il-presidenza. Ungariza tixtieq tirringrazzja rapporter b'mod partikolari għal Sur El-Kadroj għal kooperazzjoni tiegħu u għarrieda tiegħu li jikopera mal-Kunsill. L-aħħar punt pendenti kienet il-kwistjoni ta' tabelli ta' korrelazzjoni u aħna nilqaw is-soluzzjoni li sibna u jiena se naqra din il- starrija tal-presidenza li għanda il-appoċ ta' trio ta' presidenzi e, li ġejjin issa. E, ħanaqra e, bl-Inglis din l-istqarrija. Aħna qed ngħidu l-ftehim li ħaqna bejn il konsilju u l-Parlament fit trialogu ta' 23 ta' Mejju tal-2011 fuq id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex nemendaw id-direttiva 1999 fuq il- il-mizati għal vetturi tqal e din id-direttiva mhix qiegħda tipreġudika il-ftejm fuq il-tabelli ta' korrelazzjoni. President, membri, onorevoli din, dan huwa fajl importanti ħafna li se jkollu impatt kbir fuq il-kwalità ta' ħajja ta' ċittadini Ewropea. Stant aħna nilqgħu il ftehim bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna aħna nħarsu qudiem illi insibu soluzzjoni pożittiva fuq din il-kwistjoni li waħda mill-ikbar kisbiet tal-Presidenza Mkariza. Aħna nittemaw il-maġġoranza tal-membri appoġġaw id-direttiva. Grazzi għal darboħra tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi lil rapporter lil shadow rapporters, l-esperti legali, mod speċjali fuq il-kwestjoni ta' tabelli ta' korrelazzjoni il-fatt li l-ħakna verament kompromess fuq da. Grazzi, signora Gheori. Essa, naddu għal-Komissarju Kallas. President, negozjati ta' tlet snin, essa qed noqorbu l-adozzjoni ta' din id-direttiva Eurovignet. Din hija parti minn strateġija aktar wiesa biex indaħlu biex ninternalizzaw l-ispejjeż eterni ta' trasporti. Jiena nixtieq nirringrazzja il-Presidenza Belġana tal-li iżblukkat il-fajl fil-Kunsill il-Presidenza Ungheriża eh, kellna negozjat eh, importanti biex jilħu maġoranza fil kunsillu nishtiq nixtieq nirringrazzja anki l rapporteri sur Kadrawi flimkien ma' shadow reporters u membri tal-Kumitat Tran u għarnexilu itejjeb it-test bon sinifikativ fit-tini qari. Jina ħares il-qoddim il-Parlament se jadota din id-direttiva għal raġunijiet. L-ewwel net biex eh, aħna nkunu nistaw niksbu l- l-anijiet ta', sistema ta' trasport aħdar iktar sostenibli u daqstalt nimplementaw il-prinċipju ta' minn meġiħallas, minn inniġi seħammas. Iħallas. Direttiva mux biss ta' autorizza l-Stati membri li jieċarġaw dawn il-mizati l dawk il-vetturi għall-użu tal-infrastruttura imma anki tal-tniġis eh, fuq dak li għandu xaqsa mal-arja. Eh, e tini, Eh, Il-fatt li huma se jħalsu l-ispejjeż esterni eh, bid-direttiva se jġenera tħul u se jagħmel eh, disponibbli risorsi finanzjari ġodda. Il-Kommissjoni ta' poġġa dan il-ftehim jiena naqbel ma'kom fuq din il-kwestjonijiet. Fisem il-Kommissjoni jiena wkoll se nagħmel starrija formali. Il-Kommissjoni Eh, eh, eh, titkellem fuq l-impenn biex tiżgura li stati membri jistabilixu tabelli ta' korrelazzjoni marbutin ma' l-miżuri ta' trasposizjoni li adottaw fuq id-direttiva tal-Unjoni Ewropea u tikkomunikaw mal kummissjoni fil-qafas ta' trasposizjoni ta' leġislazzjoni fl-interess ta' ċittadini, leġislazzjoni aħjar biex nżidu trasparenza legali u biex nejnu l-eżami ta' konformità ta' regoli nazzjonali mal-dispożizzjonijiet Ewropej. Aħna jiddispjaċina li hemm nuqqas fuq il-dispożizzjoni dispożizzjoni inkluża eh, fil-proposta direttiva tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill li temenda eh, direttiva F1999/62/EC fuq il-miżati ta' eh, ċerti vetturi tqal għall-użu ta' ċerti infrastrutturi li hija biex biex tistabilixxi Eh, tabelli ta' korrelazzjoni obbligatorja. Il-Kummissjoni eh, fi spirtu ta' kompromessu biex tiżgura l-adozzjoni immedjata ta' din il-proposta tista' taċċetta la soluzzjoni ta' din eh, dispożizzjoni obbligatorja fuq tabelli ta' korrelazzjoni inklużi fit-test bi premessa importanti biex tħeġġeġ li stati membri e segwi din il-prassi. Se tinforma sa' 12 xar wara l-adozzjoni ta' dan il ftim fil-plenarja l-Parlament parlamentu se tagħmel rapport fl-aħħar tal-perjodu ta' disposizjoni fuq il-prassi tal-Istati membri eh, biex eh, jagħtu eh, tabelli li illustraw kemm jista' jkun il-korrelazzjoni bejn din id-direttiva u l-miżuri ta' trasposizzjoni. Però il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-file ma tistax tiġi konsidrata bħala preċedent. Il-Kummissjoni ħad kompli l-isforzi tagħha biex issib flimkien mal-Parlament Ewropew mal-Kursil soluzzjoni xierqa għal din il-kwistjoni istituzzjonali orizzontali. Grazie. Grazie ħafna. Kommissarju, naddu sal tal gruppi. L-ewel, signora Kol. Grazie ħafna, President. Direttiva importanti għax tistabilixxi ir-regoli għall-Ewropa biex wieħed ikollu allowance għal mili. Ma nana kollu, ma nistax ma nammettix li aħna kena problemi il-proposta oriġinali ta' kommissjoni u l-pozizjoni li rapporter ħafla u l-qari. Fortunatament, il-rapporter ħal passi neċessari biex joqrob lejna. U għanna aħna ringrazzjaw l-Kunsill u l-Presidenza ungeriza. Kamra mifruda huma rnexxielhom mhux biss jottienu maġġoranza solida fil-Kunsill imma wkoll li l-Parlament tappoġġa. Il-maġġoranza fil-grupp tiegħi ħaj appoġġa eh, r-riżultat ta' dan il-ftehim. Għax hawnhekk aħna qed l-ewwel passi tal-prinċipju li min inġess iħallas imma jiġi implementat forma li tagħmel sens għandu jkun hemm inċentivi biex wieħed ikun jista' jinkoraġixxi s-sostabilità u mhux biss eh, li jitħassu xerta miżati. Imma parti li wieħed tariffi iżjed għolin fil-ħinijiet iżjed eh, ta' iżjed traffiku li tagħmel sens naħseb li dan ħajjin fil-proċess li wieħed iħallas u l-eżenzjoni għal 5 u 6 u koll importanti u għandaqblu li japanzaw biex ikun hemm eh, sistema eh, interoperabbli tal-nol ħaġa li ma kienieċ applikata sissa. Dak li huwa importanti u għal-Parlament huma aspetti oħra wkoll mhux biss dwar il-percentaġġ ta' earmarking. L-earmarking huwa importanti ma l-obbligu fuq l-Istati membri biex jinvestu da l-introjtu u u li dikun hemm tal-earmarking. Nagrazzi ħafna Sunjuna Wortman Kohl sa fissem il-Social eh, Demokratiċi Onorevoli Ertuk, sur Ertuk. Grazzi ħafna President, <clears throat> kollegi. Wara negozjati, maratona ta' negozjati, il-kollega tagħna għal-kawta drajju u rappresentanti tal-istituzzjonijiet oħra l-om jaqdu flimkien offerta aħjar, pakkett aħjar, eh, soluzzjoni għannolli u miżati fil-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjaw lill-rapporter l-esternalizzazzjoni huwa kunċett li ġi magħruf li ġi rikonoxxut u din hija ħaġa li għandha x'taqsam ukoll ma' l-inċentivi għad tiġdid tal-istituzzjonijiet u l-irmarki. Aħna m'għandniex ninsew laqqas l-obbligu li hemm li jkun hemm trasparenza ħaġa li l-Kunsil rispetti l-Stati membri individwali wara ipprovaw eh, wara tralu ipprovaw jkun hemm fejn il-correlation eh, tables u din qed biex jiblokka biex jifiskelu jiblokka direttiva Imma jiena nitlob il kollegi kollha biex jappoġġaw dan il-kompromess li għanna u timna. Il-negozjati kienu damu u kienu fsin diffiċli, nisperaw, nispera ma t-porekolawx dan eh, għaxin kella ma morrux fitri. Tajba, grazzi ħafna l-onorevoli Ertu kissa fisem naddi kelma l-istur sterk. Grazzi ħafna, President mux ħan nerbħu lebda kompetizjoni ta' zbuħija bla għanna u dimna, ma grazzi għal persistenza, l sforzi persistenti ta' rapporteri nishtiq nir-ingrazzja enna xinna naslu rizultat tajba. L-earmarking u għal prinċipju li importanti dwar kif l-stati membri ħajjiżaw dal-introjtu da' tħul ħajkollu mżon zoni trasport taħħom ikun iżi efficienti ma nxennix nikonvenzjoni jistaw tejbu l-efficienza tas sistema ta' trasport jżommu il-sistemi tagħhom miftaħin biex ikollhom xi introjtu jkollhom ċerta tħur u jżommu l-ispejjeż esterni fejn huma. Eh, l-intenzjoni hija li wieħed jipprova jnaqqas l-ispejjeż esterni għal zero u għal vetturi notfa għalhekk għandhom tiġi użata għandhom jużaw il-flus jekk ikun hemm varjazzjoni fin-nolli matul il-ħinijiet tal-iżjed moviment kif funzjona jekk dina ma tapplikax fil-pajjiżi kollha fl-Ewropa. Jiena naħseb li hemm ċerta affarijiet li nagħmlu ma tantx e, jider ċaris li tagħmlu sens e, Stadir li jgħidu xinu ma l-introjtu taħħom minn daw innolli u xqed jagħmlu biex itejbu s-sistema. Ġveri dawk li nixsu il kumpanijiet tal-vetturi ta e, jridu jaraw ukoll l-effiċenza din is-sistema. Jiena m'għandix entużjażmu kbira u bekk jiena ddefendejtu f'tal-grupp l-eksternalizzazzjoni tal-space hija ħaġa li daħlet fil leġizzazzjoni Ewropea l-ewwel darba jfisser li aħna qegħdin fil-bidu ta' proċess biex nippruvaw ninternalizzaw law l-ispejjeż esterni li jekk nistgħu nagħmlu hekk intejbu l-ekonomija u s-sostenabilità tas-settur. U jien naħseb li fil-qafas tal-white paper il-Kommissjoni ġi stabbilit punti importanti fejn dan il-pass li tittieħed l-ewwel bħala pass prevju Jekk aħna ma nħedġu ġan il-pass l-ewwel, issa ħaniblukkaw aspetti oħra tal-white paper u rejna sorpris li l-Kunsill f'ċerta każi mhux qed mhux qed ngħid xejn l-Ungeriża dar tagħhom qed jippruvaw jibblukkaw. Dan huwa bidu fil-proċess twil. Grazzi ħafna, l Honorable Sterks, konservativi u riformisti l-Onorevoli Zile. Grazzi ħafna President, Signuri. Jiena nixtieqlu qabel kollox nirringrazzja l-Kunsill u l-Kommissjoni tal-isforzi tagħhom biex iġibu il kompromess li għandna hawnna, speċjalment il-kollega tiegħi, il-kollega għal kadruj ta' kapaċità li wera biex mexxa il-negozjati. Li sijar ħaf jappoġġa l ftejn ta' kompromess għax ħafna mis-soluzzjonijiet huma tajbin Għanna għanna niftakru li l-kompromess fil-Konsil kien fraġili. Allora kien hemm ċerta kwestjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva li jermarking ta' tal-introjtu ta' tħul kienet ħaġa sensittiva l-istati membri sa l axħar jider li eh, xi laqat ta' rekonciliazzjoni probabilment ħajaslu għal soluzzjoni għari jew l-ebda soluzzjoni u importanti li għana rapplakaw il-prinċipju tal-polluter pays, di minn nġġa seħallas, għax id-dannu l-ambjent għandu jikkompensat kif qal il-kollega tiegħi. Jien l-ewwel darba l-ewwel leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea hemm li iddaħħal dan il-prinċipju, dan il-prinċipju u għandhom jitdaħlu fl-istati membri kollha. Sfortunatament diversi stati membri għadhom ma daħlux laqqas daħlu l-Eurovinjet 1 u l-unnolli tal-infrastruttura u probabli ħajġu l-istess. Dina eh, twassal għal distorsjoni fil-situazzjoni ġenerali u eh, l-flussi ta' trasport ta' merkanzija jekk ir-regoli. Eh, toro mandnuti bil-ħlas ta' minnaħara 16 l-infrastrutturi ma tiġi sviluppati, spejjes esterni ma jiġi kompensati, nisperaw li kunem bona volontà minnaħa tal-Istati membri. Grazie ħafna, s-saf il-ħodor u għaljanza Ewropea jelsa l-Onorevoli Lichtenberger. Grazzi ħafna, President. Kollegi, Erwinjet u l-rizultat ta' dawn negozjati huma eżempju ta' kif il-Kunsill fil-preżent qed jipprova dak li xaqsam politika ta' trasport biex ikun jillimita u jimmina l proposti mill-Parlament. Għanna politika ta' trasport fl-istati membri li titlob li jkun hemm sostenibilità l-Unjoni Ewropea, imma fl-istess ħin qed jagħmlu kollox biex jfixklu da. Hija hemm ħaġa ċara. L-istorbju u eh, l-emissjonijiet jaffettwaw lill-bnedmin u lin-natura dawn iwaslu għal dannu spejjes spejjeż huwa min ħallas it-taxxi li qed iħallas ta' da. Mhuwiex min inġex, inġess li qed jħallas il-proposta kien wieħed kienet waħda dajfa fil-bidu u hemm kompromessi diffiċli bej pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u reġuni oħra, ma issa ġiet imminata iżjed. Pereżempju, l-ispejjeż esterni daw ġew stabiliti fuq bażi volontarja. U l-ispejjeż mhumiex stabiliti għal danni kollha imma biss ċerta għal aspetti tad-danni. Hemm ukoll il-kwestjoni ta' tal-ammonti forsi jkunu eh, eh, zewġ salzittiet għal tajt il-kellim għal ċerta distanzi. Ġermanja eh, fuq 12 tunnellata fil-reġuni tal muntanja taxxi japplikaw biss il-ċerta vetturi dawk li trakkijiet iżjed tqal l-Italja trid timmina ba' kollox għal raġuni birokratiċi u meta fl-aħħar mill-aħħar dan huwa eżempju ċar ta' kif sfortunatament il-politika ta' trasport mhux qed tiħu tiħu nikonsidraw forma serja. Ma dan kollha ħan nivvataw favur għax nkunu parti ta' maġġoranza eh, li favur din l-idea tal spejjes esterni. U nisperaw li fil-ġejjin ikonna Ministri ta' Trasport iżjed raġonevoli fil-pajjiżi tagħna. Grazzi ħafna. Naddu issa eh, Gwe, NGL, eh, l-onorevoli kolleċer. Grazie President kollegi, nalaw għabel kollox nishtiq nifraħ l-rapporter ta' dan il xolzi siwi tijaw. Mm, forsi naslu għal level playing field f'dan il-kamp. Problemi bil-mikrofon? Allora, <laughs> signor Presidente, eh, devo hablar? Hablo, Presidente.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 għanna nasol konklużjoni li għat trasport ta' merkanzija tqal għal vetturi e, tqal dan huwa l-aħjar mezz. Meta bħed iżom f'moħħu dan il-konnessjonijiet lokali li ħafna drabi jridu jħallsu l-spejjes ta' da. Il-direttiva għandha loġika differenti li tiffoka fuq ċerta spejjes esterni. Il-prinċipju qed jiġi applikat li min inġess iħallas il-sistema eh, għanda u l-eċezzjonijiet tiħu nota tal-storbju tal-tniġdis hemm ċerta sati memri ġustifikaw in-nuqqas entużjażmu tagħhom għal Table One li hija biss eh, ftit minn dak li jridu l-ambjentalisti hemm konflitt, hemm eh, loġika u rakkomendazzjonijiet il-gowet rapport appoġġa r-rapport ma kollu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kolicek. Hemm blue card Sur Kolicek tixtieq tirrispondi? Mr. Lightfield, disposti rispondi il-blue card? Sur Kolicek. Sur Kolicek. Sur Kolicek, hemm talba għal blue card minnaħa tas-sur Lightfield. Inti dispost. Iva, life lajfrit, ek joċbu Grazie għafna President. Sur koliċek forsi ma fimtekx sew, imma xtaqt li forsi tiċċara dal-punt. Tidaħadu mm, ċara, ma dal kompromessu huwa wieħed dajjef, imma l-vantaġġi tal-TVs ħajib għaffu fit-toro. Il-noll huwa baxwiet minn taf fil-bida li b'din id-direttiva ċerta sirkustanzi jkun hemm igwaljanza mill-ġdid bejn il-ferroviji u t-toroq. Jiena ma naħsibx li eh, ma naħsibx li għal każ, forsi ma fimx tajjeb. Sur kolliċċa kek joġbu. Protoġi jesliġe na. Iva, dak li kon etnajt u li l-kondizzjonijiet irridu jiġu jkunu jiġu jkunu l-istess għax. Eh. Għandu jkun hemm eh, eh, għandu jkunu l-istess bej il-ferrovija u u bil-toro. Palissa, wieħed ħallas trasport bil-ferrovija, ma ħallas ftit għall-użu ta' toro Għalhekk naħseb li huwa pass zaħir biex eh, noqorbu lej eh, igwaljanza bej żewġ forum ta' trasport. Grazzi, Sur Kolicek. Issa għall-IFD għanna il-Onorevoli Impressas. Għos, Permesso nerġa podjakoti pranjaxeju Sur President, onorevoli kollegi, għabel xejn ringrazzja l-rapporter għax xogħol eċċellenti li wetta sissa. Kif nafu dan is-settur iwettaq ruol essenzjali għal mobilità u anki għal dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. U allura jekk irridu nsolvu l problema tal-iżvilupp fl-Ewropa, irridu ntejbu l-infrastruttura tat-trasport. Hemm diversi problemi minħabba il-bidliet fil-klima, u s-sitwazzjoni tal-ambjent, is-saħħa pubblika, affarijiet li l-koll nafuhom u dawna minħabba s-sitwazzjoni tat trasport. Iżda minkejja dan il-prinċipju ta' min inġess iħallas ifisser irridu innaqsu anki it nġis tal-tniġġis mhux biss ambjentali biex bekk aħna nagħmlu kontroll tal-impatt tat trasport fuq is-saħħa. Iżda dan jfisser ukoll spejjeż spejjeż kbar illi mbagħad ovvjament iridu jerfgħuhom iċ-ċittadini Ewropej u allura huwa pożittiv illi aħna nkunu determinati biex minin iġġess iħallas. Anki jekk dan jaddi minn sistema ta' pieni fuq ta' għafejn jitlu il-traffiku permezz ta' ġestjoni ta' traffiku aktar effikaċi. Għal dak li għandu xaqsa eh, sistema l-għanna bħalissa mish kapaċi illi tilħaq l-anijiet meħtieġa. U għallura jeħtieġ illi fil-qalba tal-Unjoni Ewropea nieħdu azzjoni. Iżda mbagħad fil-pajjiżi periferiċi tal-Unjoni Ewropea naraw li forsi dawn is-sistemi mhux effikaċi u allura rridu eh, noqdu attenti għal din is-sitwazzjoni. Mr. President. L-Onorevoli Natras, President, l-Unjoni Ewropea trid eh, iġġed daħħa iktar flus billi żżid ta' stazzjoni fuq it-trakkijiet. Allura eh, dawk li votaw fir-Renju Unit, eh, nsaqsuhom xi jaħsbu dwar dan u huma jweġbuna illi ma jaħsbux illi għandna nitlu għalija din il-ħaġa. Eh, naraw illi għandna wkoll ħafna industri li qegħdin u apparti dana kollu għandna tassazzjoni. Iżda peress li maħniġ nitkellmu dwar il-futbol, iċ-ċittadini ma jafux dwar ir tajiet għaliex fuq it televizjoni naraw biss affarijiet fittizji maħniex qed nittrattaw il-kwistjonijiet veri ma nafux x'inhi l-Unjoni Ewropea. Ir-rapport huwa dwar e, sistema fejn aħna inżidu it-taxxi. U anki għanna l-proġetti li huwa il-rabta bejn il-ferroviji ta' veloċità kbira fl-Unjoni Ewropea. Allura, il-poplu tar-Renju Unit se jagħti t-tweġiba tiegħu billi huwa ma jagħti tweġiba u ma jivvotax il dawk li għandhom oppożizzjoni fl-Unjoni Ewropea le. Huma se jkunu qegħdin eh, jinjoraw is-sitwazzjoni ta' dak li tisseħ tassew fl-Unjoni Ewropea. U allura l-istampa wkoll tinjora s-sitwazzjoni u r-Renju Unit riwa pajjiż rieqed. U allura irridu eh, naħarbu minn dis-sitwazzjoni ta' ktar taxxi. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Natras. Issa għanna kellima oħra. Nibdew żewġ minuti l-Onorevoli Grosh. Grazzi ħafna qabel xejn nirringrazzja l rapporter u nifraħlu għax-xogħol tiegħu ma kienx faċli li sibu kompromess u nafu li ħafna eh, hawnhekk uh, fil-parlament ma jaqblux ma riformi iżda dawk li jistennew aktar għandhom jenaqdu ma dawk li ma jistennew xejn u allura bekk ikonna falliment. Din tkun situazzjoni assurda u allura dawk li jridu internalizzazzjoni tal-ispejjeż u bħala din il-ħaġa bħala progress għandhom jappoġġaw ir-rapport din hija eh, l-attitudni fil-PP e, iżda mhux fost delegazzjonijiet kollha aħna nħossu li l-ispejjeż irridu jiġu internalizzati fil-qasam ta' trasport kif ukoll li jkun hemm il-mezzi għal mobilità. Dana kien wieħed fost il-punti jew l-intana mhux kwistjoni li trasport jkun aktar għali. E, iżda rridu naraw illi konna bilanċ tajjeb biex il-fondi li aħna niġġeneraw mill-mobilta jiġu investiti fis-setturi meħtieġa u mbagħad għandna l-kwistjoni ta' interoperabilità ma rridux illi konna eh, ħlasijiet eh, differenti, eh, 27 stat membru differenti, kollom dawn il-ħlasijiet differenti. Jiena ġej minn pajjiż fejn wieħed per eżempju jista' jitlob allura li eh, jitlob il-ħlas għal l-persuna biex jissuq ġo l-pajsaċ għal nofsija u għallura rridu naraw li dawn it-trakkijiet vetturi l-kbar jihdu eh, l-azzjoniet meħtieġa biex ma jnirġżux u anki najdu li din mus tkun xaġa vinkolanti u allura dawn l-ispejjeż internalizzati ma jfissrux illi se jkollna aktar zidiet neċessarjament għaliex dina mus tkun obbligu fl-istati membri kollha kemm il-darba kena dan id-dibattitu hawnhekk irridu dawn il-ħlasijiet differenti jew irridu pajjiżi illi jaħdmu fl-istess mod. Imbagħad irridu nistennew. Nistennew għal xi kriżi iżda l-Eurovignet hija dik li għandna bżonn u din tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevoli Lightfried. Grazie President, kollegi, Kummissarju. Dan id-debattitu il-rapporter wera illi huwa tassew kiseb suċċess kbir sab u dimwiċċu ħafna resistenza biex huwa ikun jista' jikseb l-aqwa possibbli. Huwa veru, hawnhekk fil-Kamra m'għandniex tassew maġġoranza sabiex trasport ikun wieħed li ma jagħmilx sara lill-ambjent. Din hija xaġa li rridu niffaċċjaw. Huwa ċar ukoll li fil-Kunsill hemm maġġoranza ta' Ministri ta' Trasport illi ma jimportom xejn mill-ambjent. Ministri fil-Kunsill li ma jimportomx mill-persuni illi jiexu f'toro fejn hemm ħafna traffiku u hemm persuni fil-Kunsill illi huma favur. Und aus dieser Situation heraus ist meines Erachtens noch das Beste herausgeholt worden. Wir haben erstmals das Jina naħseb illi il-rapporter innexxielu li jikseb ħafna għaliex aħna irnexxina nesternalizzaw l-ispejjeż illi hija wkoll twassal għal internalizzazzjoni dan spejjeż. Aħna nistgħu nagħmlu taxxi fuq taxxi fuq l-istorbju fuq it-tniġġis Iżda non xortu hija biss xos fl-ilma meta nħoss meta jisu dak li aħna ksibna f'dik li kienet rezistenza kbira x'aħna wessajna l-kuruturi u rotot iżda aħna ma rnexxinniex nitota xa fuq CO2. It-trasport huwa responsabbli għal biċċa kbira tal-emissjonijiet ta' CO2 iżda aħna għandna ma rnexxinniex nagħmlu taxxi fuq CO2. Jiena din id-dispeċini ferm iżda naqbel ma dawk li jgħidu l nessa naqblu favur għaliex inkella dan kollu ser jisfa fi xej. Għalek jiena b'dispeċir biħaj kolli nivota favur imma l qodim jridu għamlu ħafna ħjar. Palabra por minuto i medio. Grazie l Sir Lightfried. Minuta u nofs l-Onorevoli Meisner. Meine Damen und Herren, Signor eh, Signori, Kommissario, Kallas, Iva, għalinna xjaħseb dwar ġejjien f'dan il settur li neħtiġu, illi inħedġu mezzi ta' trasport li ma' mlux sara l-ambjent. Nistaw nazaw il-prinċipju illi dawk li nġsu jħalsu wara kollox. Nistaw najdu għallura illi bil-prezidenza belġana li kellhom tliet persuni mill-Belġu kif ukoll ir-rapporter dawn affetħu l-possibilitajiet li nsibu mezzi ġodda għal din is-sitwazzjoni. Iżda xtaqt nara aktar suċċess għal din inizjattiva Belġjana għax forsi kien kun f'sitwazzjoni fejn ilħu kompromess iktar wiesa. Issa nistgħu ngħidu illi għanna 15% tal-infrastruttura, u 15% tal ispeċi esterni illi jridu eh, jitlu fit-TNTs iżda jridu bizzejiet finanzjament biex networks ta' infrastruttura tagħna jkunu jistgħu jinżammu u l-finanzjament mbagħad jerġa' jidħol fis-sistema fl-istruttura. U għalhekk aħna maħniex sodisfatti bir-riżultat. Iżda issa sa fl-aħħar ħadna pass fid-direzzjoni tajba u għalhekk se nivvotaw favur dan il-kompromess kienet ġlieda qalila Kella, jekk ma jiġix dan, nistaw najdu għallura li l-istati membri ma jridu xejn. Iżda, Iva, aħna nistaw nivvotaw favur il-rapport. Grazzi l-Onorevoli Meissner. L-Onorevoli Vlasek għandu minuta. Sur President, Signuri, il-Komissjoni din il-proposta edha tippreżenta ħlas għal tniġġis ambientali għal dak li għandu xaqsam l-istorbju u biex ovvjament inħarsu l-ambjent. U min inġess iħallas kon dan il-prinċipju. Jina nappoġġa dan il-prinċipju li xinħos li huwa importanti minħabba l-impatt fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent. Nħossu kol li għandu jkun hemm forum differenti ta' trasport fuq livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali u dan l interess tal-komunitajiet li ħafna drabi kollhom jgħaddu minn ħsarat minħabba volumi kbar ta' traffiku minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-pressjoni fuq dawk illi ġorru il-merkanzija inħoss illi l-istati membri għandhom ikunu f'sitwazzjoni fejn jintroduċu miżuri sistemi ġodda eh, bil-mod il-mod u għandu jkun hemm ukoll inċentiva biex wieħed iġeddet il-flotot. Fil-kas ta' vetturi li ma ħsara għall-ambjent għandhom ikun hemm ħlasijiet eh, inqas baxxi. Grazzi ħafna issa nal-Onorevoli Turom għal minuta. Grazzi, Sur President. Illum nix eh, nifirħu bis-sitwazzjoni għadna l-bot minn sistema fejn għadin inħarsu l-ambjent Hawnhekk qegħdin nippermettu biss lill istati membri li fuq livell volontarju u jużaw dan il-prinċipju ta' minn il-ġess iħallas. U allura din qed tillimitana wisq se nkunu din nżidu l-ispejjeż bit-3 jew 4 ċentesmi biss u allura dana kollu kif tassew se jkollu effett fuq it trasport tal-prodotti tal-merkanzija. Ma naħsibx allura li diħan huwa six suċċess ambjentali U allura naraw illi l-internalizzazzjoni ta' spejjeż esterna dana se jgħaddu issa mis-sistema ta' deċiżjoni tal konsil Ovvjament, ehm, prinċipju wkoll ta' prekawzjoni nistgħu nqisu Ovvjament, aħna se nivvotaw dwar dan, dan huwa biss wara kollox prinċipju, għatfad fadlinna u dimna ġlieda u sabiex tassew ikonna sistema ta' trasport illi tassew ma jagħmilx sara lill-ambjent. Grazzi ħafna għanna l-onorevoli Stassen għal minuta. Het huidige voorstel voor het Eurovignet komt erop neer dat het efficiënt. Grazie. Dawn qed nitkellmu dwar sussidju fuq trasport mhux effiċjenti fuq it-tirjiq. Dan huwa l-ewwel pass lejn id-direzzjoni l-ħażina għaliex dan qed inneħħi. Dan qed jagħmlu obbligu għal isati membri mhux mandatorji u ħaqgħu min irtaħallas minn suq. Aħna nixtiequ sistema u armonizzata l-istati membri kollha li ser tfisser iktar taxxi inqas flejjes għal min isuq trakkijiet hawnhekk. Għal rridu nagħmlu ċara li bl-intervent tal-Parlament, President interrompi. Sinġur Stassen, tkellem se iktar bil-mod ħabba l-interpreti. Nizin għamlu għacċara, l-Parlament Ewropew permessa din il-proposta għal din ħabba din dadja kollha tal-klima qed tipprova titaxxa aktar imma għandna problemi dawn ma jistgħux ikollhom iktar taxxi minħabba il-problemi oħra fl-Ewropa. Grazzi Sinu Stassen, issa is-Sur Kanċan. Grazzi President, Sur Kummissarju, Sur Ministru. Jiena narraf u jiena naċċaċċipa l-xogħol li għamlu r-rapportar, għamlu r-rapporter el-kadrawi għaliex ipprova prova jara kif medja kull parti, kif jista' jkun. U għalhekk fatt rridu nsegwu l-proċedura li suppost li mannix minħabba li memx il-correlation tables dan suppost kellu jmur u dimmu konċiljazzjoni hemmhekk sejna kellna opportunità tajba sabiex nilqu ftajim fih komprensiv. Da mhuwiex dettalli biss kif issemma ħaddieħor għaliex il-prinċipju ta' min inġes iħallas huwa tajjeb u validu u kulħadd irid jaqsmu u dan jagħta l-kull tip ta' trasport biex ma jkunx hemm dubji, imma dan l-istrument, l-istrument tal-Eurovignet hija eh, mhux mhux mhux effiċjenti u ma jitfax kondizjoni tindaqsu kulħadd. peċi meta nqisu l-diffikultajiet ekonomiċi li għaddejjin minnu il-fatt li aħna qegħdin norqtu kategorija importanti bħal dita suq tagħna biex naraw illi dan il-flejjes mhux għad nużaw, mhux għad nużaw għabsew li forsi ftit l-infrastrutturi ta' trasport aħna nirridu indaħlu mekanizmu komplikat ħafna qed indaħlu miżura komplikata ħafna għalhekk jiena qed nikkritika dan id-dossier u jiena naħseb illi dan qed ikkastiga mhux mod mhux aċċettabbli f'dan l-istati ġeografikamenti ġeografikament iktar imbeda u remoti tal-periferija għaliex eh, m'hemm solidarjetà li hija tiġi eh, illustrata hawnhekk U għawnek għet jitkelmu dwar proġetti ta' li ħarġu finanzijati illi għedġa għedin fisseħu daw li ġejjin li u beħtieġa. Jiena naħt jidu li li l-stati membri għed u għajkunu ħilsa li applikawa mimma fuq il-trasport transkonfinali. E, għawnek bat deċizjoni mux fidejna għalek jina konvint illi dan il-ftajim illi l-ħakna askapitu tal-kategorija kollha ta' trasport ma jistax jitqis bħala suċċess u jina nħoss illi għatem ħadal ħafna x'naqtfu speċjalment għal dik li hija li napplikawha mod korrett. Grazzi, signora Gaja. Jala, jala. Signora Jala. Skużani, su President, għax ma għallu li biex noħroċ minnuta. Jien nixtieq ningrazzja rapporter tal-isforzi tiegħu għaliex m'hemm dubju ta' xejli mill-bidu net jiena spjegartlu illi pajjiżi tal-periferija għandhom diffikultà kbira għaliex hemm nuqqas kbir bejn għal dik li huwa t-tip ta' varjetà fi trasport għax kull għandhom it-toroq speċjalment meta jisu l-birinne il-muntanji u aħna ħannuża il-prezenza ta' sur kummissarju hawnhekk għanna qegħdin nidubitaw il prezenza ta' netwerk lini fil-rotot tal-Pirinej u issa issa qed nitfgħu iktar miżati u stanzjonijiet fuq il-trasport illi reġuni tal-periferija kemm fil-Vant kif ukoll fin-nofsinhar edin jiġu mobbija bija. Forsi hija biss ftit ċentezmi, Sinjur Dorona, li mhix ħafna, imanna kif rajna kriżi tal ħjar minħabba akkużi folot bla bażi ta' xej, daw spiċċa ta' daqqa ta' ħalta gbira għal bdiewa u Spanjoli minħabba dal trasport, fatt li kolom jitrasportaw beluf ta' kilometri dawn il-prodotti um, biex jidħuħom fis-suq eh, ċentrali. Aħna minn bidu net, minn bidlaw il-kontijiet li kellna. Kenna l-mizati, ma tneħajnijom ma dejjem għalunna dwarhom. Dawn huma emmin lest li jagħmel sagrifiċċju jiena wkoll lest li nagħmel dan is-sagrifiċċju bħal pereżempju ta' traffiku qawwi u konġestjoni fit-toroq. Imma għandna problemi oħra bħal pereżempju stat tal-infrastruttura. U ħtieġa li naqsu storbi pereżempju li huwa forma ta' tiġnis niġġis ieħor li nafu li busa tiġri għaliex għal darba oħra m'hemmx alternattiva għall-istorbi. Għalhekk il-Deklarazzjoni Soċjalista Spanjola bil-forsa jkollha tivvota kontri għadi. Grazzi Signora Ayala. Signora Grisbeck, minuta. Grazzi, kentejn biex nejt ftit x'naħseb dwar situazzjoni. Nejt fl-aħħar u xċaru kada Għanna fl ħar għanna għanna politika għax għanna edin il-kustjoni ta' min ġesse ħallas. Imma imma jaħasra għaliex min eh, jgħat kif eh, emsati membri li eh, jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli u ma jistawx jiffukaw dan id-dħul li ħaj ġeneraw f'kategoriji ta' trasport. Is-sur Kalas u kummissjoni edin f'pożizzjoni fejn jagħmlu revizjoni tieħa ta' situazzjoni. Meta nitkellmu dwar ħinijiet eh, l-iktar mimlijin, l-iktar użati u dawk l-inqas, l-off-peak u l-peak, dawn fissru u hemm jtiġu misuri differenti. U l-eżenzjoni għal 2012 emmek tinja ħasra dak li għanna li xija pass bizzajr u mal-Kommissjoni għanda taħdem aktar fuqa. Grazzi Sur Czarneski għal minuta. Grazzi tassew. Signora Lichtenberger tkellmet dwar li kunem ministru ministri bis-sens l-Unjoni Ewropea forsi tista' tgħidilna isimhom ftit jekk jogħġbok ma sibx li lista tkun twila żejjed. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter tax-xogħol siwi li jagħmlu. Tajjeb li konna dan id-dibattitu għaliex xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet huma kontroversjali għax min ikollu tabija, eh, trakitta tabija, Dan ħajkun ħajkollhom ħarsu aktar, imma din diffiċli f'dan iż-żmien ta' Christmas fi ħasibu l-flus. U fiex ħajhom fuqhom il-flus. Jekk il-flejja se jintefqu fuq kustjonijiet żgħar, gruppi żgħar, din tkun ħasra kbira. aħna ma rridux ikollna taxxa bil-timbru bil, timbru tal parlament Ewropew fuqu. Għaxin vera tkun għalu kaza. Grazzi, s-sur Karneski. President Signori, it-trasport fl-Europa ija u irħis wis u raspetti ambientali huma wis għaljien u din mussad d-direttiva mussad biddel is situazzjoni Unek il kelmu l-kelmu dwar kompetizjoni inġusta u dan, eh, fraħmi l-ħar, eh, eh, dawn il- trakiet il gbar edin jamlu 60 Għet jagħmlu sawlu għal 60 darba aktar minn karozza ma mhux qegħdin jintalbu biex jitħalsu biex jħallsu 60 darba aktar. Hemm ċertu trakkijiet li jridu jħallsu ċertu taxxa bil-fors is-soltu imma mbagħad fuq toroq isom dan japplikaw biss għal fuq toroq dawn japplikaw biss għal ċertu trakkiet u ċertu tip ta' tabija. Ma fuq il-ferrovija differenti għax il-ħlasijiet li ġamlu huwa differenti. Aħna irridu trasport differenti biex inħarsu il-klima u għalek aħna għanna bżon kompetizzjoni ġusta u din id-dirtiva jgħak biss fid-direzzjoni tajba. Signor Baston. Uh, thank you, President. HGV haulage is integral to the supply process essential to a good economy. Li konna dan id smizati fuq it-tabija ta' trasport fuq it-toroq dan spiċċa jispiċċa jħallsu l-konsumatur. Il-gvern qed iħarsu lejn dawn il-miżati HTV biex jipprova jagħmlu konformi sal-2013. Aħna s'issa m'għandniex dan il-ħlas li fuq it-toroq tal-Unjoni Ewropea. E, ma aħna naħna kompetizzjoni minn trakki ġej minn barra li qegħdin niġibu e, b'tabija transkonfinali għax daw ma jdux iħallsu ma mbagħad dal-konsumatur tar-Renjuni pereżempju tal-Unjoni Ewropea jridu jħalsu ħafna iktar u għalhekk namlu zvantax ta' 15% iżda ma nistgħux nagħmlu liġi li tapplika biss għal vetturi barranin. Jekk din id-direttiva ħat tiġi mwessa mela il-flejes kollha ħajġu midħul tal-miżati ħaj musta jkun bizzejt biex jagħmel tajja pa' it-taxxa għal ħossu konsumatur. U għal dak li xaqsama ta' stazzjoni dan irid ikun hemm unimenta fuq livell ta' kunsill iżda leġislazzjoni qed tiddaħħal minn minnaħa ta' Trattat ta' Lisbona ma dan huwa mod minn taħt kif iddaħħal ta' diretta u dan ma jista' jaqbel miegħu ħadd li huwa demokratiku. Signor Bafton, tiene la palabra por minuto y medio. La... Grazie, Sur Bafton. Issa, Signora De Virac. Grazie, Sur President. Dill-Europ, strategija 2020, l-Unjoni Ewropea għanna lan illi l-ekonomija tkun iktar ħadra u trasport għanna iktar modern. Istituzzjonijiet kollha moderni appoġġaw dan il-lan, inkluż il-maġġoranza l-biċċa kbira tal-istati membri tal-parlament dan il-kontest jaħasra illi sal-2008 għata stati membri kienu edin id-dajfu il-proposta ġdida għal din id-direttiva Eurovignet u edin jimblukaw il-fajl. Grazzi għal determinazzjoni tal-rapporter tana Sajid al-Kadrawi u il-shadows fil-diskussjoni taħħa mal konsil aħna na kompromess d-dimna. Ovvijament, dan it-tekst mhux ambizzjuż għasken kienet l-ewwel proposta, iżda se tippermetti l ewwel darbi illi il-prinċipju ta' min niġġes ħallas jidħol fil-prattika u mbagħad innaqsu wkoll ċertu affarijiet bħal tniġġis ta' CO2 u storbju li vinjet ma jridux ikun biss taxxa tkun hemmhekk biex intejbu trasport ġewwa ewropa biex l-Istati membri ikunu mħeġġa biex jinvestu mill-ġdid dan id-dħul fis-settur tat-trasport. Il-Parlament kiseb garanziji fuq interoperabilità ta' sistemi ta' ħlas fit-toro u inċentivi aħjar biex eh, wieħed ma jużax trakkijiet li nġsu u biex nżommu konsistenza ma' l-għanijiet politiċi tagħna jiena nittama eh, minn qalbi illi nkunu nistgħu nadattaw dan il-kompromessi tini qari u bekk niftu witri għal politika iktar sostenibbli tat trasport. Grazzi issa għal minuta u nofs is-sur Pavignon. Grazzi um, Sur President, Sinjora eh, eh, President tal-Konsil, Komissarju, għal boħra għan nitkellmu dwar il-limiti massimi li ħaj jitpoġġew fuq eh, ċertu taxxi u anki biex jipprovaw innaqsu it-nġis u storbju. Ħaġa oħra li għana tajf il-rapport u għal-fat li għanek għanna il- xewqa ċara biex minn nġes seħallas li ddaħħal fi spejjeż ta' trasport fit toroq mejdu attenti għaliex aħna rridu nikkonvinċu ċertu stati membri illi wara snin ta' negozjati intersezzjonali il-bilanċ illi sibna fi negozjati ta' trialogu dan i proteġi l-ambjent u li hemm ċertu loġika ta' effiċenza ekonomika dak li l-iżvilupp tal-linji tal-ferroviji Ewropej u xi ħaġa oħra illi parti minn dan idħul irid jerġa' jidħol fil-infrastruttura u fil-netwerk ta' trasport trans-Ewropew hekk kif ġis suġġerit. Imma U hemm dispeċiru kolli li li xtiq insemmi rigward dan il-kompromess. Il-natura minn kolanti ta' dan il-prinċipju ta' min eh, nidġes ħallas intilef. Għaliex, għal darba voħra, apparti il terminazzjoni tal-rapporter, nifraħlu għal dan, il-Kommissjoni kussila dar boħra raw illi ma setawx eh, jirbħu fuq eh, ċertu nazjonalizmi minna ħata ċertu stati membri. Issu sur Schmidt. Ringrazzja rapporter ta' bieċa xol tajba li għamilt fuq din il-kwistjoni u il regoli aħna konna qegħdin niddiskutu u um, għadin jitolbu l-istati membri biex jużaw il-fondi li għandhom għall-ambjent aħjar. Għalhekk aħna hawnhekk fil-Parlament irridu nkomplu intennu l-gvernijiet tagħna lura fajjiżna li huwa importanti li nagħmlu segwu ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Mhijiex ideja illi dawn għandhom jħallsu għal tniġġis u storbju mingħajr fl-istess ħin ma jkun hemm miżuri li ser jgħinu l-problema li tittafa pal pereżempju li tagħmel ċertu eh, tarmak fuq it-toroq biex tnaqqas il-storbju pereżempju. U kif qalu din it-taxxa mhux se taffetwa ħadd ieħor iktar milli e, e, xi wħud aktar minn ħadd ieħor, kif qalu xi nies. Il-taxxa ambjentali tintefaq biex innaqsu il-problemi ambjentali li għamu. Grazzi. Schmidt, tira palabra per un minuto il signor. Grazzi, Sur Schmidt. Issa għal-minuta, Sur Vandalen. Grazzi, Sur President. Dan huwa l-pass tajjeb li kellha tieħu l-Ewropa. Il-prinċipju ta' min juża jħallas għandu japplika, però id dħul mhux se jkun biżejjed sabiex inħallsu għall-infrastruttura neċessarja. Nittama li pajjiżi l-Olanda eh, jiddeċiedi li juża din il-possibilità. Jiena onestament nittama illi l-Kummissjoni tatina proposti sabiex nippermettu metodi oħra ta' trasport biex ħalsu għall ispejs tagħhom. per eżempju, d baħir se sofra minn periodi Eh, nixfa ħafna, però issa mixin fid direzzjoni tajba u għalhekk għandna nkomplu f'din it-triq. Grazzi Sessur de Grandes Pasqual. L-Ispanja, l-Italja, l-Greċja u l-Irlanda u l-Portugal jiftemu fl-imkien eh, u fl-imkien jiddubitaw l-Eurovignet. Il-problema illi aħna kollha pajjiżi li nisabu fit-tarf U aħna issa nkunu qed inħarsu din it-taxxa vendwali li tinġabar minn mill-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali. Din l-Eurovinjet hija kontradizzjoni kbira. U għandna ħafna argumenti dajfa favorija. Inti mhix solvi t-nġis li jem u traffiku zejiet billi ma ma tapplikax dal prinċip ta' tinġis fuq karot oħrajn u minn nġes ħallas siri tiġi applikata hawnhekk l rivinjet kienet eh, immaġinata bħala sors ta' infrastruttura però issa 15% biss se għaddi fit-Trans European Network u dan laqas biss huwa bil-forsi sempliċement rakkomandazzjoni il-Ministri tal-Finanzi għalhekk jom fuq dak li hu l-aħjar għall-interessi tal-pajjiżi tagħhom fuq kolunkwe forma ta' infrastruttura li hemm. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar din se tkun eh, sempliċement daqqa oħra li trasport tal-prodotti bit-toroq li hija l-unika ħaġa possibbli fis-suq internet kif qegħdin illum. Din hija r-realtà tal-lum u hija realtà li hija aktar ħarxa fi kriżi internazzjonali l il-kompetitività Ewropea ma tistax Eh, Kolla dan it-tip ta' esperiment li ħajpoġġi l-ekonomija tagħna li diġà qiegħda f'qagħda ħażina u ħajtfaħa f'qagħda ħjar. Fl-aħħar net il-kriżi tal-ikel li kienet qiegħda il-pista ħatpoġġa fuq Spanja eh, jina għonek nara li l-bdiewa u minn ġorri tabija jtaħallas l ispejjeż l-neurovinjet u din raġuna l-fiħan votaw kontra. Grazzi ħafna sa essur sur dan li sar minuta u nofs. Grazzi ħafna. Dawn l-ispejjeż għandhom importanza simbolika. Hawnhekk għandna qafas ta' applikazzjoni tal-prinċipju minn innaġġes ħallas. Iżda wkoll sabiex insibu soluzzjoni għal problemi kbar ta' traffiku fejn jidħol dan it-trasport. U allura għal din ir-raġuni irridu wkoll eh, nisimgħu il-kritika dwar l-impatt tal-applikazzjoni tal-miżura anki għal reġuni l-aktar imbeda. U allura l-kompromess li għandna hawnhekk grazzi għal kollega il-kadrawi ifisser li konna tiġdid ukoll ta' flotot ta' trasport in kwistjoni. Iżda ovvjament irridu nqisu wkoll l-effikaċja tal-Eurovignet irid ikun hemm ukoll applikazzjoni trasparenti tad direttiva fuq livell tal-Istati Membri min-naħa l-oħra it-tħul kollu jerġa' jiġi investit fl-infrastruttura ta' trasport u mhux sempliċement nalqu lekk imsejħa toqob li għandna. Sir Pirker. Is-Sur Pirker għal-minuta u nofsek kjoġbok. Grazzi, Sur President. Kif aħna il-koll nafu din id-direttivi kompromess, pero hija ċertament kompromess tajjeb. Ja kompromess tajjeb għaliex Eh, tisodisfa żewġ naħat eh, sa ċertu punt. Fuq naħa minnhom naraw it-trasport u s-settur ta' trasport u naħa l-oħra naraw ċittadini li soffru t-tniġġis u l-istorbju. Eh, l-ewwel net tħul minn ollijiet li jintużaw biex ninvestu f'infrastruttura tat trasport aħjar. Dan ħajtejja is-sigurtà tagħna U t hemm marmonizzazzjoni u koll li se tnaqqas l-ispejjes u tnaqqas u koll konġestjoni ta' traffiku. L-istati membri għonek eh, kalkulaw l-emissjonijiet u kif ukoll l li jisir f'din is-sistema ta' nollijiet u jkun hemm ukoll inċentivi li permetti l-manager tabija billi franka l-flus billi jkun jista' jinvesti f'vetturi li ma jagħmlux ħsara l-ambjent u kif ukoll jivvjaġġa f'ċertu ħenijiet matul il-ġurnata. Nittama li dan ġib tiġdid tal-massa tal-flotot tagħna. Nittama li permezz dan tal-Parlament aħna niksbu riżultati pożittivi u meta din tkun implementata din ma tkunx imxekla xkieku tkun ħasra. Grazzi ħafna sur Pirker issa Signora Tikaw. L-inklużjoni tal li bbażat fuq spes esterni ti li l istati membri jużaw dan biex jiżviluppaw eh, network trans-Ewropew. Jew nkella ċertu partijiet minnu eh, kun jistgħu wkoll jużaw dan eh, fuq il-netwerk tagħhom li mhuwiex parti minn netwerk Ewropew. Aħna ma tilhomniex l-introduzzjoni ta' tariffi li se żid l-ispejs għal minġor it-tabija u għal prodotti trasportati. Din id-direttiva għandix titħalla fuq il-bażi tan-nazzjonalità ta' minġor it-tabija, però skont artiklu 7 kappa aħna eh, naraw hawnhekk fejn minn tabija għal ċertu tip ta' infrastruttura jkun jista' jitlob kumpens minħabba ta' wis l-kompetizzjoni. U importanti li dħul li jidħol minn din eh, l-ispejs fuq l-infrastruttura kif ukoll l-ispejs esterni għandu jitpoġġa għal postijiet ta' parkeċċ aktar siguri. Grazzi ħafna issa għal proċedura KSDI għal minuta s-sur fidanza. Sur President, membri onorevoli, aħna nafu li kol importanti li namlu dan it-trasporta tabija aktar sostenibli, imma dan nistaw nistostennuh biss permezz investiment fl-infrastruttura u li ikonna il-pakket li kun indaħal bil-mot il-mot. Dan il-prinċipju ta' minn seħallas qed jagħmel żvantaġġ kbir kompetittiv għal xi pajjiżi meta qabel oħrajn meta ikollu u dawn ikollu kollu konsegwenzi tqal u kbar fuq speċjalment ovvjament l-SMEs li għandu xasma trasport imman kifu pajizi, e, ċertu pajizi. U minn dan kollu minnajr il- e, ħtiġa vinkolanti ta' tqassim ta' riżorsi ta' infrastruttura, l efficienza u performance ambientali ta' dawn il-vetturi ta' trasport li kien ikun essenzjali biex din id dirtiva tkun bilanċjata negozjati u wassal għal ċertu riżultat pozittiv pal per eżempju l-interoperabilità tal ċertu ċertu vetturi u li marking ta' ċertu eh, flejjet eh, ma xorta waħda xorta waħda għatfadlinna ħafna xnaqtfu u nċċaraw ċertu affarijiet. Grazzi. Tira la palabra per un minuto il signor Brons. Grazzi, sur fidanza. Issa nadil kelma li sur Bronx għal minuta. il direttiva proposta jista' jkun li hija l-aħħar qatra li tkisser l-industrija tagħna. Aħna għalna niżlin lura fl-aħħar 10 snin, Nizilna fatti bi 8% fl aħħar 3 snin il-trakkijiet barranin jikontrollu parti kbira tan negozju eh, bejn Ingilterra u Franza u kif ukoll tlifna ħafna minn dan il-tattabija. Hemm ukoll eh, numru kbir ta' persuni ġorru tabija barranin u li qed jitolbu aktar spejjes u qed jieħdu ħafna xogħol minn pajjiżna. E, għalhekk il ħaddima Ingliżi qed jitilfu e, x-xogħol ħabba l-kompetizzjoni, però din il-kompetizzjoni mhijiex waħda ġusta. E, il licenzi huma ogħla hawnhekk u kif ukoll taxxi ogħla wkoll. Dawn ġibu meta l-proposti li ġu eh, fuq l-ispejjes din tista' tkun fatali għall-industrija tagħna u għalhekk għandna naħsbu sew fuqha. Grazzi sur Bronz. Issa l-minuta sur Dorfman. Sur President, memx dubi l-suq intern u għadam l-ikbar kisbiet tal-Unjoni u l-istrutturi effiċjenzi ta' trasport huma parti minn dan. Jiena ngħix fuq triq fejn 50 miljun prodotti ġu trasportati kull sena naħseb li fl-interess tan-nies li jkollna trasport effiċjenti imma kif ukoll dritt tan-nies li jgħixu hemmhekk illi ma jsofrux iżejjed minn dan it-tip ta' trasport. Għalhekk jiena naħseb li d-dini wieħed mill-passi żgħar fid-direzzjoni tajba jekk taħdem favur lan li jintefqu l-investimenti se jkun hemm aktar ħarsin kontra l-istorbju u kif ukoll il-vetturi jkun aktar moderni sabiex ukollna materjal aktar modern eh, li jiġi użat f'dan it-trasport irrid ikollna livell ola wkoll għal żoni montanjużi u naħseb il dan huwa tajjeb. naħseb li huwa tajjeb li dan ikun bbażat fuq il-prinċip ta' volontarjat għaliex dawk li għandhom l-Eurovinjet m'għandhomx bil-forzi introduċi din ma jfissirx diskriminazzjoni però rridu noqgħod attent tal-effetti li tħalli fuq in-nies. Grazzi su darf Sur sul keljer minuta. jien naħseb li xejra ġenerali tal proposti waħda pożittiva aħna rridu naħdmu fuq dan il-punt f'kull qasam possibbli u l-kwistjoni kollha għandu xaqsmu għat nġis irridu naħdmu fuqhom naħseb li l-proposta din il-proposta tagħmel sens l-użu ta' nollijiet, etc. Pero punt li naħseb li għan nizviluppaw iktar mod partikolari u għalli għan bżon nizviluppaw teknoloġija li kolla bżon tuża anqas fuel għalhekk jikonu nistgħu nivvjaġġaw aktar banqas fuel. Naħseb li dan huwa eh, settur fejn bżonn nagħmlu ħafna riċerka u forsi jkollna aktar effiċjenza. Mhux biss għal vetturi ta', ġarru ta' bija, però għal vetturi kollha. Naħseb li hemm bżonn għalhekk nagħmlu aktar riċerka f'dan il-qasam. Grazzi Sur Kelly. Issa Surena għal-minuta. Grazzi, Sur President. Ja, aħbar tajba li l-Eurovinjet u t-taxxa u din it-taxxa hija qiegħda fuq l-aġenda din hija aħbar tajba għall-Ewropej, però iġor it-tabija xart waħda mhux ħajkun qed ħallas prezz adegwat għall uż tal-infrastruttura u tal-li e, jagħmlu dannu għall saħħa pubblika u l-inċidenti fit-toroq in-nies qegħdin isofru u nis u din it-batija tan-nies ma nikkonsidrawiex ħafna drabi hemm ħafna kwistjonijiet oħra, pagi baxxi pereżempju tam ta' sewwieqa u kif ukoll ħinijiet ta' xogħol eċċessivi. Dawn in-nies qegħdin jiġu sfruttati, dan ifisser illi iva għandna jkollna taxxi sabiex ninkoraġixxu vjaġġi iqsar u kif ukoll eh, nużaw eh, baħar intern ukoll biex biex eh, nmexxu l-prodotti tagħna. Però għandna noqogħdu attenti ma jindux ikun il-konsumaturi li qegħdin iħallsu però id-distributuri l-kbar. Grazzi ħafna, Surena, issa sabiex nalqu dan il-punt nadil kelma lill kummissarju Kalas. Grazzi, eh, onorevoli membri tal-kummenti ta'kom, ħana għaddi xi kummenti jien issa. L-ewwel net, l-Eurovinjet miex taxxa Ewropea dan irid ikun ċar ħafna f'dan Is-sens għalhekk din hija direttiva li qed tirregola l-ispejjeż nazzjonali għandna 22 pajjiż bi spejjeż u nolli differenti għal tipi ta' vetturi differenti li inkludu anki l-karozzi privati għalek eh, l-utenti kollha minn pajis differenti ħarsu dawn in-nolli differenti li jekk jidru fuq dan it-tip ta' netwerk. Eh, Tinet, jekk eh, iġobkom ju għacċettaw dan il-kompromess, dan huwa ħafna gbar u komplikat minn kemm jider. Hemm żewġ punti fundamentali wara dan. L-ewwel net hemm punt ta' prinċipju, ġifieri min u ta' xiex għandu jħallas għall-uż dal-infrastruttura. Min inġis ħallas eh, huwa kunċett li u jaħdem f'din id-direttiva. Tini punt eh, tini ġlieda li għanna d-dimna, hija konflitt bejn il-pajjiżi li għandhom traffiku għoli u li ovvjament iridu aktar flessibilità sabiex ikun jistgħu eh, jindirizzaw il-problemi tagħhom għall-infrastruttura u kif ukoll jaqsmu l-piżijiet tagħhom għall-użu tal-infrastruttura eh, bejn minn ħalla taxxa u mal-utenti kollha. Ma jindix ikun hemm diskriminazzjoni għalhekk, ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni. Hemm grupp ta' pajjiżi li huma ħafna kontrihom u dan se naraw hawnhekk illum qudiemna f'dan id-dibattitu nixtieq infakarkom illi l-Kunsil ta' 15 ta' Ottubru ftiem dwar il-kompromess politiku. Il-ġlieda ehm, għalhekk tkomplu d-dimna hawnhekk illum u s-sur eh, l-Ħadrawi għamel xogħol kbir sabiex ilħaq dan il-kompromess u sabiex ikollna proposta tajba għal dan il-kompromess u għalik jiena sinċerament nitlobkom jekk iġobkom appoġġjah dan il-kompromess, aċċettah dan il-kompromess. Hemm ħafna dettalji li forsi ma jissodisfawx il-luħut mill-partijiet differenti, pero dan fil-verità huwa pass kbir il-qoddim u illa nistennew ħal snin. Issa għalhekk irnexxina nagħmlu il-pass il-qoddim. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi, Kummissarju. Issa il-Ministru Gjori. Onorevoli membri, qabel xejn xtaqt nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu importanti, smajna ħafna femijiet differenti u kif għal kummissarju. Għadin nitkellmu dwar kompromess minkejja ħafna diffikultajiet nuqqas taqbil iżda xorta waħda nħoss li dan huwa suċċess tas-sew Ewropew palma semma l-Onorevoli Lightfried. Pal kull kompromess tagħna wkoll huwa qatt ta' bilanċ biex insibu bilanċ bejn aspetti ambjentali u aspetti ta' sostenibilità. Ma naċċettax il-fema illi l-ambjent mhux importanti għal konsil għaliex kieku kien il-każ ma kienx ikonna din id-direttiva. Iżda, iva, irridu nibbilanċaw bejn il-pajjiżi ċentrali u dawk l-aktar imbeda. Kien hemm eh, debattitu fuq din il-kwistjoni ta' kif insibu soluzzjoni li jkun ta' benefiċċju wkoll għal pajjiżi l-aktar imbeda biex huma ma jħossux li jiġu limitati wisq biex bekk ikonna maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill. U nittama li dan jiseħ ukoll fil-Parlament, hekk kif id-dibattitu tal-lum indika. Forsi dan huwa biss qatra f'oċean iżda xorta waħda. Dan huwa l-ewwel pass fi triq it-tajba biex bekk ninternalizzaw spejjeż esterni u biex bekk aħna nerġaw ninvestu il-finanzjament fis-settur innifsu Iva, kifet, kompromess dan forsi mhux eh, perfett, iżda ċertament ikonna l-opportunità fis snin li ġejjin sabiex intejbu is-sitwazzjoni. U allura hemm xi kwistjonijiet li xtaqt insemmi. Per eżempju l-użu ta' dħul li saqsa dwarhom l honorable Sterks għandna rakkomandazzjoni l-Istati membri għal kif dan it-tħul jintuża u hawnhekk qegħdin ngħidu li dan it-tħul eh, li jiġi ġenerat naraw li minn l-inqas 15% minn dawn kif semmejt eh, dawn għandhom jintużaw għal eh, Trans-European Networks. U dan huwa r-riżultat ta' kompromess tajjeb ħafna u kif semma l honorable Sterks forsi dan ikun biss l-ewwel pass. Iżda kifet, pass fid-direzzjoni tajba. Mistaqsija oħra wkoll tal-Unerva li Starks dwar l-ispejjeż tal-konġestjoni. Il-ftajim ikopri din il-problema partikolarment biex bekk l-istati membri kunu jistaw jistabilixxu l-miżati differenti skont il-post u skont il-ħin. Kif tafu l-Istati membri għandhom l-opportunità illi jitolbu dawn il-miżati aktar oljin għal ħinijiet fejn ikun hemm aktar traffiku f'ċerti żoni biex bekk ikunaw ikonna eh, mezz alternattiv ta' kif niġġieldu eh, traffiku żejjed. Anki jekk aħna nqisu biss it-tniġġis dawn l-ispejjeż esterni mekkanizmi differenti u differenzjati jistaw xorta waħda jagħtu kontribut sabiex innaqsu l konġestjoni fuq it-toroq Ewropej tagħna. Mistoqsija oħra tal-Onorevoli Lichtenberger dwar eh, l-ispejjeż esterni. Fil-14 ta' Deċembru il kunsill finalizza l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari u mbagħad fuq talba tal-Parlament inkludejna dispożizzjoni fid-direttiva sabiex nagħtu messaġġ politiku liċ-ċittadini u inkludejna punt illi dwar il-miżati addizzjonali għal żoni ta' fejn hemm il-muntani għal ċertu vetturi Umbat għanna u koll il-klassi ta' vetturi li njiċsu inqas. Emmek il-mizata doppja tiġi applikata aktar tat, iktar tard. L-oħrajn minnaħa l-oħra jkollhom eh, iħallsu minnu fih. U anki biex aħna nipromovu eh, t tal-flotot, irridu nofru inċentivi għal kategoriji 5 u 6 u din hija xi ħaġa li direttiva se tippromuovi. L-onorevoli onorevoli membri, President, il-Kummissarju, eh, il-dibattitu tal-lum orjena illi din id-direttiva huwa pass importanti ħafna għal benefiċċju tas-settur tat-trasport u għanna proposta konkreta unek għat trasport ta' tabijiet kbar għanda u koll natura simbolika li xkifettu intom stess u l-ewwel darba li prinċipju ta' minn inġġa seħallas eh, jiġi introdott. U allura nixtiequ ninternalizzaw il-spejjeż esterni tal-mezzi kollha ta' trasport fil-futur. Aħna pala Presidenza kuntenti ħafna illi rnexxinna nikkonkludu ftejjin flimkien mal-Parlament jiena konvint konvinta illi l-miżura adottata mill-Parlament eh, tfisser illi nżidu l-effiċenza ekonomika u anki biex innaqsu l-impatti negattivi tal-ambjent eh, biex bekk iċ-ċittadini ikunu edin jiexu situazzjoni fejn jibbenefikaw minn din id-direttiva. Grazzi lill-Ministru. Issa naddi l-kelma lill-rapporter is sur El Kadrawi. Grazzi ħafna Sur President, kollegi. Grazzi għall appoġġ għall kummenti anki għal dawk li kienu u rew fema kontra. Iżda dan ovvjament se joħloq ukoll spejjeż għall infrastruttura u anki għal dak li juddu x'jaqsam it-tniġġis, it-traffiku żejjed u allura bid-direttiva tassew se jkollna qafas Ewropew biex bekk l-istati membri jkollhom il-possibilità illi tassew eh, jaraw illi min nidġa seħallas. U dana kollu mbagħad jerġa' jiġi investit biex bekk it trasporti sir aktar sostenibbli. U allura tassew qegħdin internalizzaw il-dispejjeż esterni u bekk ikonna effiċenza fis-settur u parzjalment ukoll nikkontribwixxu għal bilanċ aħjar bejn il-mezzi differenti ta' trasport biex bekk anki nqisu sistemi differenti ta' trasport fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni semmiet internalizzazzjoni eh, internalizzazzjoni obbligatorja għall ispejjeż esterni Sa dan iż-żmien nittamaw illi jkun hemm biżejjed appoġġ eh, minn din il-Kamra biex bekk inkomplu mixin il-qoddim biex naraw u anzi biex nuru li l-Unjoni Ewropea tieħu deċiżjoni ta' benefiċċju taċ-ċittadini tagħha. Xi pajjiżi bħalissa jaraw illi jixtieq ikollhom bilanċ pożittiv tar-riżultat kollu biex bekk aħna jkollna pjattaforma anki sabiex nimxu l-qoddim il-Kummissjoni Ewropea din il-proposta ta' direttiva eh, rat illi toffri diversi possibilitajiet tal ġejjeni biex bekk eh, naraw jekk l ispejjeż esterni jistgħu jiġu internalizzati b'mod obbligatorju Iżda, din hija xi ħaġa li se nkonsidraw il-qoddim. Għalissa mixin fi direzzjoni tajba. Grazzi l li Kadrawi. Mela, se nwaqfu s-sessjoni għal ftit minuti wara nerġgħu nibdew sabiex nivvutaw.